fis-sajt. Nixtieq nikkonkludi billi għal darbohra nilqa' din l-inizjattiva tassew f'waqta. Grazzi President. Grazzi ħafna Signor Damanaki, id-dibattitu samalu nifutaw għada f'nofsinhar. Issa naddu għal rapport li mis dwar restrizzjonijiet ta' sajt fl-ibħar ġurisdizzjonijiet fil-Bahar Mediterranu fil-Bahar l-Iswed mezzja riżoluzzjoni tal-konflitti u issa nagħti il-mikrofonu rapporter għal erba' minuti, is-Sur Salabrakos. Grazzi tassew, Signora President, l ewwel net nixtieq nirringrazzja li shadows u l-kollegi kollha, l-kollegi li kollaboraw fuq dan ir-rapport, nirringrazzja wkoll Grazzi anzi għal kollaborazzjoni tajba ta'kom, aħna sibna qbil dwar dan it-test ta' kompromess illi votajna mod unanimu għalih fil-Komitat tas-Sajt. Parti kbira mill-Baħar Mediterran. Illum ma taqax taħt il-sovranità tal-pajjiżi tal-Kosta u bekk il-Mediterran mhuwiex protett fil-biċċa kbira tiegħu fir-rigward tar-riżorsi tas-sajt u l-ambjent tal-baħar. Edin niprufaw nindividwaw xi linji gwida sabiex ninteressaw dawn il-problemi marbuta ma' żoni tas-sajt u l-ġestjoni tas-sajt. Il-bażi hija leġiżlazzjoni attwali tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea l-liġi internazzjonali l-iktar il-Konvenzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti dwar id-dritt il-liġi tal-baħar. Mill-21 pajjiżi ta' mal-kosta tlieta biss għadhom ma firmawx il-Konvenzjoni ta' Nazzjoni Uniti l-Izrael, is-Sirja u it-Turkija. Kif intqal ġala darba nil-konvenzjoni apparti integrati mill-liġi tas siqa ġestjoni tal-rizorsi tal-bahar u tas-sajt l-Unjoni Ewropea għandha tuża il-kanali tagħha l-istrumenti diplomatiċi tagħha sabiex tiżgura dawn it tlet pajjiżi anku ma jiffirmaw il-konvenzjoni. Anke dak mod partikolari dawk il-pajjiżi li dalwaqt jisibu fl-Unjoni Ewropea il-ġestjoni tal-rizorsi tal-sajt u kol il-kontroll tas-sajt illegali. Nistaw nassigurawhom jekk ikona għafas legali ċar u jiena nisħaq li kunem ħolqien ta' zoni ta' sajt u zoni ta' interess ekonomiku esklusiv u bekk nitolbu l-Komissjoni sabiex tagħti l-kontribut tagħha u tagħti ċertu linja gwida f'dan ir-rigward lil pajjiżi membri sabiex huma joħolquhom dan iż-żoni ekonomiċi esklusivi. Dejjem għandu jiġi mħares il-prinċipju ta' sussidjarjetà meta jinħolqu dawn iż-żoni ekonomiċi esklusivi u dan għandu jkun dritt esklusiv tal-pajjiżi membri jridu jara huma x'inhu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi jieħdu deċiżjoni skont il-każ. Nirringrazzjar il-Kummissarju għall-intervent tagħha u nixtieq infaħħa l-isforzi tal-Kummissjoni Ewropea għal ħolqien ta' politika tal-baħar integrata fil-qafas tal-istrateġija għall-iżvilupp ikħal tal-baħar. U kol għaliex raċinu mal-vantagġi u l-izvantagġi fl-analizi tagħha l-Kummissjoni waslet tal konklużjoni l-ħolqien ta' zoni tas-sajt u zoni ta' interess esklusiv jista' jkollhom impatt pożittiv fuq l-iżvilupp u fuq l-investiment u koll attivitajiet ekonomiċi marbuta ma dan is-settur grazzi. U catch DI iġdu la parol pour comment. Issa naddu għal catch DI u naddu l-ewwel assur stie. Grazzi ħafna jena l-ewel net irrit nifraħ l rapporter għax xogħol tiegħu u nisħaq fuq żewġ elementi li naħseb li huma importanti ħafna l net il rispett tal-liġi internazzjonali fir-rigward ta' konflitti fuq il-frontieri tal-dak li għandu xaqsam il-bahar kif hemm fl-artiklu 3 tal-abbozz ta' Rizoluzzjoni. Importanti ħafna wkoll illi aħna insegwu il-Konvenzjoni tal-ġnus maquda fuq il-dritt tal-bahar. Il il-Parlament ukoll se jappoġġa dan u rridu nibbażaw ruħna wkoll fuq kriterji ta' liġi mhux kriterji politiċi. Imbagħad element importanti ieħor l-artiklu 15 li jipermettina uh, eh, najdu li muma il-żoni ekonomiċi esklusivi. Naħseb illi bekk namlu għek nkuna qegħdin nerġgħu nikkonfermaw il-prinċipji Ewropej u il-qorti ta' l-arbitraċ se tippermettilna illi nħarsu l-speċi eh, tal-ħut kif ukoll inħarsu l-Bahar Mediterran. Grazzi ħafna fir-rapport tiegħu ir-rapporter uh, kommenta illi terz mill-traffiku jaddi mill-bahar u dana jedet il-bahar ovvjament mannix ninsew u koll l-izvilup urban fil-bahar mediterran il-problemi huma tali illi għanna bżon ta' ġestjoni integrali ta' dawn iż-żoni tal- zoni kostali bejn eh, l istati membri tal-Unjoni Ewropea manki fuq livell ta' pajjiżi terzi għaliex bekk business ta' nevitaw il-konflitti fil-Bahar Adriatiku fejn il-biċċa kbira tal-Bahar eh, huwa eh, proprjetà ta' bosta flotot. Dan il-proċess huwa importanti minħabba l-iżvilupp sostenibbli ċerti gżejjer u ma mil il-popolazzjoni għedin jitilqu minħabba li eh, għandhom diffikultajiet kbar minħabba dan il-sajt. Dan il-sajt huwa importanti ħafna minħabba d-dimensjoni ekonomika eh, tiegħu, mod partikolari importanti għal popolazzjonijiet lokali. Grazzi ħafna jiena deputat Kroat niġi mill-Kroazja. Eh, Kroazja għanda eh, kosta twila għal daqstant il-popolazzjoni tagħna tgħix mis-sajt għalhekk dak kollu li huwa sajt, protezzjoni tas-sajt huwa importanti ħafna għalija. Eh, jiena napprezza ħafna din ir-riżoluzzjoni illi tipprovdi il-prevenzjoni ta' sfruttament eċessiv tal-rizorsi uh, tal-bahar billi aħna eh, eh, niddikjaraw iż-żoni ekonomiċi esklusivi eh, l-istati membri kollha jistgħu ħarsu l-ibħra tagħhom u dana koll permezz ta' kooperazzjoni bejnietom aħna nistgħu ukoll in naqsu l-isfruttament eċċessiv u nistaw nħarsu l-qoddim fuq medda ta' żmien twila nistieden l kummissjoni biex eh, tagħti l-opinjoni tagħha dwar dan u tipproponilna eh, eh, soluzzjonijiet konkreti, per eżempju, riżoluzzjoni. Također se želim pridružiti jena u koll nishti nifraħ li rapporter għaxol kollu illi għamel. nafu li s-sajt huwa settur li joħloq impjegi ġodda fl-istess ħin huwa uh, sors ta' proteini u ta' ikel li għamil ġi ta' s-saħħa eh, jina jena liġi mill-gżira ta' Dubrovnik imma kun il-Bahar Mediterranju u l-Bahar Adriatiku is-sajt eċċessiv huwa problema u żgur mhux se jwassal għal eh, ġestjoni tajba u sostenibbli dak li għadna l-ġimgħat li għaddiet eh, il- ehm, ġestjoni ta' zoni kostali huma importanti ħafna kemm il-perspettiva urbana u anke dak li għandu protezzjoni tal-ambjent għalhekk hemm bżonn illi nadottaw program strateġiku għal-Mediterran niproteġu il-risorsi tal-ħut u l-istokijiet tal-ħut u għalek jena 100% nappoġġa proċedura ta' dan it-tip. Komplimenti a Sara Ragos che ha fatto un ottimo lavoro. Signor Commissario. Sir. Sinra Komissarju, il-sujġett huwa sempliċi xinu rapport ta' inizjattiva meta il-Parlament jiddika tri li l kommissjoni tieħu azzjoni uh, fuqhom. Għalhekk jiena nixtieq nissuġġerixxi approċ għall-inizjattiva tal-Kommissjoni u l-approċ fil-fema tiegħi għandu jqis dak li hemm fil-Mediterran fil-Mediterran l-iktar għaddej mill-fazi l-iktar diffiċli u turbolenti eh, f'dawn l-ħar mit-sena. U eh, Anki fil-qasam tas sajt il-politika tagħna fil rigward tas sajt regola l-imġiba tal-pajjiżi Ewropej f'dawn l ibra Imma da' kollu illi jiġri minn barra mill-Ewropa 14 il-pajjiż minn 22 8 huma Ewropej u 14 mhumiex dan ma jiġrix. M'hemmx regola ħlif xi konvenzjonijiet internazzjonali u jiena naħseb illi mill-Ewropa trid toħroġ politika li tindirizza dawn il-pajjiżi. Aħna llum war nofsinhar tkellimna il-ftehim tas-sajt mal mauritania u dan il ftejim huwa eh, mamul minn dan ftehim li aħna morru hemmhekk biex nistadu jien naħseb li l-Ewropa għandha tattiva inizjattivi ftejimiet. Eh, ta' sajt fil-Mediterran minajr l-an ta' dawn il fejmit ikun il-sajt imma pjuttost il-rispet tal-regoli li huma rispettati fl-Europa. Jekk mir-rapport ta' Salawrakos toħroġ inizjattiva ta' dattib minnaħa tal-Kommissjoni, żgur mhux forsi il-Parlament se jagħti kasa u żgur is-settur tas-sajt ukoll uh, ikompli fjorixi. Dan huwa l-aħħar intervent tal-lejla, Signora President. Grazzi ħafna. Iva, veru, għalek din l-eċezzjoni kienet possibli u issa nagħti il-mikrofon lis signora Damanaki. Grazie, Madame la President. Membri onorevoli, signori, jena nilqa il-rapport ta' Sur Salavrakos U eh, naqsam l-istess analizi ta' situazzjoni, naqblu l-oċjani u l-ibħra u ma' sors ta' ta' tkabbir ta' svilup u l-użu tagħhom u l-isfruttament tal-risorsi tagħna ħajjin jew le għandhom jintużaw mod sostenibbli biex insommu sostenibilità għandna konna għafas legali u amministrattiv ehm, b'saħħtu, gvernanza tajba u eh, ġestjoni effiċenti tal-risorsi skont miżuri li jiġu maqbula b'mod reġjonali. Is-sitwazzjoni tal-istokkiet tal-ħut fil-Mediterran u fil-Bahar Iswed um, jissejjaħal sforz ikbar fuq il-livell reġjonali u anke nazzjonali għandna naħdmu sfi u ninfurzaw il-leġislazzjoni tagħna. Naqbel ma' Sur Milano għanna nisħu biex biex ikonna l-imsieħba li mhumiex fl-Unjoni Ewropea maħna biex ikonna kondizzjonijiet indaqs għal kulħadd nefitaw il it-tilwim ukoll jew inkella nsibu soluzzjoni paċifiku dan mhux dejjem ikun faċli peress li l-biċċa kbira tal-istati li imissu mal-Mediterranju anki mal baħaris fet mhumiex fl-Unjoni Ewropea u illi li IZ e mhuwiex implementati fil-Mediterran għanna bżonn inkomplu intejbu l-kooperazzjoni, dialogu u l-istrateġiji reġjonali u inizjattivi. B'dan il-mod biss nistgħu nimxu l-qoddim. Il-forra um, multilaterali bħal CFCM, per eżempju, il-Komissjoni Internazzjonali għal Konservazzjoni tal- tal-ton Atlantiku lajkat u il-konvenzjoni ta' Bukarest et jaħdmu sew illi qed jiġu um, illi l-Unjoni Ewropea huma pjoniri fihom fil-fatt aħna bħalissa pereżempju qed nieħdu l-inizjattiva u nixtiequ naraw kif nistgħu nippromovu aħjar ir-reviżjoni tal-GFCM. Għandna bżonn ta' rivediment hawnhekk u ntejbu din l-organizzazzjoni għandna bżonn ta' titjib tal-kbir tad-data. Ta biex natu pari xjentifiku li tista' toqgħod fuqu fil-gwar tal-pjanijiet reġjonali tas-sajt biex niġġieldu l-IOUs. Jiena semmejt il-pajjiżi Turkija, Russja u l-Ukrajina fuq il-Baħar Iswed u eh, biħsiebi eh, insejjaħ eh, um, summit ta' dawn il-pajjiżi. Il-Kummissjoni se tkompli fir-rwol tagħha bħala negozjatur u koordinatur tal-trattat iżda l-Istati membri u l-Istati msieħba għandhom jagħmlu eh, l-parti tagħhom biex biex ma jkonniex ikonna l-isfruttament biftit impatt fuq l-ambjent għandna l-inizjattiva pereżempju mill-Istati Mita mal-Kumitat tal-Kummissjoni dwar il-żona fl-Adriatiku. U dina twaqif tal-EZ jaqaw taħt il-kompetenza tal-istati membri dan għandhom jaħdmu flimkien u jfittxu l-kooperazzjoni ma xulxin u ma pajizi msiħba biex jtejbu l-monitoraċ ta' risorsi u l-koordinazzjoni. Studio ta' dan l-axħar li sar fuq li jizet fil-Mediterran li kien mitlub mill komissjoni wera biċċar illi hemm benefiċċji sostanzjali xinkisbu jekk il-pajjiżi stat um, kostali jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom taħt il-liġi tal-baħar eh, taħt il-konvenzjoni tal-ġnus maquda fuq il bahar u jistendu il żoni kostali tagħhom. Jiena bħalissa qed nistudja inizjattiva li jista' jkollna biex ninkoraġġixxu l-Istati membri biex jagħmlu l-iktar użu li jistgħu tal-obbligu tad-drittijiet tagħhom taħt is-sistema tal-żoni esklusivi ekonomiċi biex dan il-mod jiksbu ehm, iħarsu l-risorsi naturali tagħhom u jżidu il-ikabru il-iżidu it-kabbir il-blu. Jina nilqa dan il-rapport napprezza l-arfin tal-Komissjoni fil-promozzjoni ta', ta dialogu iżjed eh, b'saħħtu ma' pajjiżi terzi. Jina eh, nista' ngħidilkom illi eh, il-Komissjoni se tagħmel ħilita kollha biex ittejjeb is-sitwazzjoni fil-Baħar Iswed u fil-Mediterran. Grazzi. Dibattitu magħluq. Nivvotaw f'nofsinhar Is-seduta li mest tkun għada mit-8 sal-satejn un-bat sal-11 ta' filaxija. Il-seduta issa mitmuma